Buenos días eh, a todo el mundo. Nota tajba l kulħadd. Mela ejja nibdew is-sessjoni tal-lum bil-punt numru 7 fuq l-aġenda tagħna, ġifieri l-ewwel skambju ta' opinjonijiet tal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li ġiet adottata fl-10 ta' Lulju fuq ir-regoli uniformi u proċedura uniformi għar riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ta' ċertu ditti tal-investiment fil-qafas ta' mekkanizmu uniku ta' rizoluzzjoni u fond uniku għal rizoluzzjoni tal-banek. L-ewwel net ħanaddi il-kelma l-rapporter iġbiri is-sinjura Ferreira fisem l-SND. Elisa fidejk. Grazie, Presidente. Um, Grazie, Presidente Il-test li għanna qoddimna u l-lum rridu eh, nevalwaw minnħa tal-Kommissjoni u wieħed importanti ħafna fuq ħafna livelli differenti. U fil-fatt ma jalaqx ċiklu iżda jibda jasal lej konklużjoni bħala l-istruttura tal-sistema eh, bankarja Ewropea. Missa nqod nidħol fid-dettall u missa nqod nsemmi l-elementi u l-enin. Aħna kellna laqa informali li kienet involvi il-rapporters rilevanti kollha biex nippruvaw insawru pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq l-SRM, il-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni. Nista' nressaq lill-Kumitat xi emozzjonijiet li feġġew f'dik il-laqa u xi ħsibijiet kien hemm. L-ebda mir-rapporter qisu li hemm problema fil-bażi legali li fuq għambat il-Kummissjoni kienet bniet din l-istruttura bankarja. Għal daqstant, nemnu mill-bidunet li l-bażi legali hija waħda xierqa. U barra minn hekk, il-membri kollha tal li kienu prezenti f'dik il-laqa kienu ħerqana biex il-Parlament jimxil qoddim ħalli ikun hemm pożizzjoni fuq l-SRM, il-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni. Dan huwa punt importanti ħafna f'dan il-qafas bankarju għaliex diġà tajna deċiżjoni definittiva fuq supervizjoni unika, supervizjoni unika kemm għal dawk li huma fiż-żona euro kif ukoll dawk li kollhom opt-in minn barra żona euro. Dan ksibnieh u inutli konna dan il-punt jekk ma jkonniex SRM, mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni. Importanti li jkollna dan il mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni fis-seħħ u għalhekk importanti li nkunu nistgħu naħdmu aktar fuqu u li jkun effettiv u koordinat tajjeb. Ġala darba dan huwa l-każ nixtiequ u naġdu kemm jista' jkun fuq dan il-punt u mexuħ il qudiem Il-Kunsill jaqbel magħna għandu l-istess ħassib u għandu l-istess attitudni dwar l-importanza li għandna nimxu l-qudiem b'ħeffa minkejja l-proposta tal kummissjoni tista' tiġi mendata u mtejba l-istruttura bażika tal-proposta hija waħda li il-Parlament Ewropew jista' jaċċetta fl-opinjoni tagħna. President, permetti li ngħaddi issa għal uħut mid-dettalji. Waħda minnu m'għandax taqsam mal fatt li aħna tnaħdmu dwar dan fuq dan il-dokument fuq l-RRD, id-Direttiva ta' Riżoluzzjoni u l-Kupru Bankarju li hija xi ħaġa fejn aħna għandna bżonn qafas legali wieħed uniku għall-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk qed naħdmu fuq dan fl-istess ħin li qed naħdmu fuq il-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni u anke għall-Unjoni Bankarja. Ġifieri t-tnejn huma żewġ affarijiet li għandna bżonn kemm id-direttiva tar kupru riżoluzzjoni kif ukoll il-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni Għalhekk il-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni jeħtieġ ikun jeżisti, preżenti, biex bekk imbagħad nistennaw id-deċiżjoni aħħarija fuq id-direttiva ta' riżoluzzjoni u rkupru l-RRD. Nkoll nemnu li għanna nistennaw sakemm tiġi konkluża din id-direttiva qabel nibdow ix-xogħol untemmu xol xogħol fuq il-mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni. Xtaqt nisma' il-kollegi x'jaħsbu dwar dan l-idea hija li jkollna pjattaforma uniformi unika għal SRM u l-RRD biex bekk ir-regoli bankari jkunu uniformi madwar l-Unjoni Bankarja kollha. U l-istituzzjonijiet fiħdan l-Unjoni Bankarja. President, nixtieq li s-segretarjat jikkonferma li li muma l-artikoli li ma jistawx jiġu indirizzati qabel ma nsolvu l-kwistjoni fuq il-direttiva ta' rikupru rizoluzzjoni u direttiva fuq rizoluzzjoni rikupru bankarju. Hemm xogħol għaddej bħalissa fil-Parlament fuq dawn iż-żewġ dokumenti. U għalhekk hemm xi elementi tal-SRM li ma nistgħux nindirizzaw qabel ma ntemmu xogħol fuq dawn iż-żewġ punti punti oħrajn li nħossu li hemm bżonn niċċaraw aktar huma f'dawk partikolarment fuq is-setat tal-ekim sejjaħ bord ta' test legali. Għanna din l-Aġenzija ġdida li ser tibda taħdem fuq il-level ta' Unjoni Bankarja, tiħofsi per riżoluzzjonijiet u xtaqna kunu nafu wkoll ir-rwol tal-Kummissjoni. Istituzzjonalment u legalment il-Kummissjoni għanda tkun dik l-entità fejn jittieħdu d deċiżjonijiet. Iżda Kif inu jevolvi il-test legali hemm bżonn niżguraw ħatana li r-rabtiet bejn din l-Aġenzija ġdida u l-Kummissjoni Ewropea ikunu definiti moċċar ċar ħafna. U dan jorbot ovvjament mal-elementi tal-kontabilità pubblika u kif l-affarijiet kollha jitlu f'xulxin. Fit-test legali aħna nemnu li għandu jkun hemm parallelizmu bejn dak li joħroġ minn negozjati bejn il-Parlament u l-istituzzjonijiet l-oħra fuq il-SSM, il-Mekkanizmu Uniku ta' Supervizjoni, u anki r-rwol tal-Parlament Ewropew biex jinnomina jew jaħtar il-persuna li tkun responsabli fil-autorità ta' riżoluzzjoni. Aħna nemnu li għandu jkun hemm parallelizmu u rwol mexxej tal-Parlament Ewropew. Rridu naraw se nagħmlu fuq il-kwistjoni ta' supervizjoni u anki dak li rridu noħolqu issa meta inwaqfu l-SRM il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. U għalhekk importanti li noqogħdu attenti anke l ħatra tal-direttur eżekuttiv u l-Parlament dejjem saħaq fuq l-importanza li jkun hemm bilanċ bejn is-sessi, ġifieri jkun hemm irġiel nisa preżenti fuq il-bord fuq sma bħal dawn. U dawn huma punti li għandna nżommu f'moħħna meta nkun qed nitkellmu dwar karigi tant importanti. Ikollu tmun fidejħal entità eh, Ewropea importanti ħafna ikun min ikun li ikollu din il-pożizzjoni. Għalhekk qed nsemmi dawn l-affarijiet eh, li huma l-iktar importanti mhux se noqgħod nidħol wisq fid-dettall, President, iżda issa nixtieq ngħaddi għal żewġ suġġetti oħra. Fejn jiena ħerqana nisma' mingħand il-kollegi x'għandhom xi jgħidu fuq dan is-suġġett. Il-Parlament dejjem tkellem dwar l-importanza li hemm għal rwol tad depozituri fil-bailins, fil-salvataġġi għal banek. Aħna rridu li kunem protezzjoni speċjali għal depositi eligibli. Dan suġġett jaħraq ħafna u huwa kruċjali li aħna nġibu lura l-fiduċa u nżommu l-fiduċa ta' ċittadini tagħna. Importanti li naħdmu b'sebajnejn u bir-reqqa speċjalment meta nħarsu lejn il-possibilità ta' salvataġġ u karanzija depositi. Dan għajjem punt ieħor importanti. Jiġifieri l-użu tal-garanzija tad-depositi fir-rigward l-irkupru bankarju. Lix dan ħafna drabi jista' jkun ma jkunx viabli jekk is-sistema ma taħdimx tajjeb ek kif nkunu ħsibna li ħataħdem mill-bidunet. Il-Parlament dan il-punt ċaraħ u naħseb li bżonn niflu dal-punt mill-ġdid mal-Kunsill matul in-negozjati. Punt ħari, jekk ikonna riżoluzzjoni unika li hija l-pożizzjoni tal-Parlament, pożizzjoni li dejjem issilitna għaliha, tinsawx illi ir-riżoluzzjoni bankarja hija xi ħaġa li ġiet minn għandna, idea tagħna tal-2010 L-ideja li l-fondi jkunu disponibli jekk ikun hemm falliment. Falliment ma tantx hija kelma tajba, ma jekk ikun hemm għanna nitkellmu dwar fondi privati li finanzjaw il-banek stess u mhux fondi tad depozituri Il-Parlament dejjem appoġġa dan il-ħsieb u għanna l-idea ta' fond komuni u fond iffinanzjat minn banek u entitajiet oħra li jkunu inklużi fis-sistema ta' riski. Din hija xi ħaġa li naħsbu xorta waħda li hija korretta issa stess ukoll. Però tkellimna dwar dan is-suġġett anke meta din is-sistema għadha kemm twieldet għadha kemm dit taħdem u rridu naraw issa kif ħatimxi fl-istadji li jmiss. Għandu jkun hemm xi linja ta' kreditu apposta li tkun espliċita biex tiżgura li dawk il-fondi ikollhom biżejjed flejjes fihom imdaħlim il-bidunet din hija proposta tal-Parlament Ewropew li ilha mill-2010 bħalma tistgħu tiftakru. Speċjalment anke fuq l-argument tal-IFSF u l-ISM ir-rabtiet tal-fondi tagħhom u dawn l-entitajiet. Dawn importanti li jkunu konsistenti meta jkun hemm xi interventi u mhux biss ikun hemm interventi li paċu il-kontijiet tal-banek li pruvaw jagħtu daqqatit il-dawk il-banek li jkunu f'diffikultà u li jkollhom rizoluzzjoni organizzata. Għaldaqsant, dawn huma iż-żewġ punti ewlenin li xtaqt nitkellem dwarhom anke fuq il-filosofija tal-interventi bankari Pero dan ma jnaqqas mill fatt li għanna test deċenti minn tal-Kommissjoni l-Europa għandha bżonna tkun ġebla ta' xewka tal-Unjoni Ewropea u anke tal-Unjoni Bankarja u ħna ħolqu tletanijiet. Iktar stabilta fis sistema finanzjarja, it-tieni il-protezzjoni ta' min ħalla sittaxxa ċittadini tagħna li huma dawk li batow minħabba l-problemi tal-banek u t-tielet il-protezzjoni tal-konsumaturi. anzi tiskuża ruħal kellima il-protezzjoni tad-depozituri. Għal daqstant, il-banek jirġaw lura jagħmlu x-xogħol tagħhom li kienu mdizinjati li jagħmlu, ġifieri jaħdmu għall-ekonomija reali, stimolaw l-ekonomija reali u jgħinu il-proġetti Ewropej biex l-Ewropa toħroġ mill-kriżi li għadna fija bħalissa u l-kriżi li laqtitna. Ħdimna b'responsabilità anke b'kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet l-oħrajn anke fil-Parlament Ewropew naħseb li l-gruppi politiċi kollha qegħdin jikkoperaw tajjeb flimkien diġà u l-Parlament verament impenjat biex iħaffef dan il-proċess u biex insawru pożizzjoni fuq dan it-test. Nittamaw u nemmen li l-istituzzjonijiet l-oħrajn jaqblu magħna fuq dan. Grazzi President. Obrigado. Eh, Lisa, en nombre del PPE, eh, en ausencia de la ponente en la sombra, la señora. Mela la darba il-shadow rapporter mux edaw, allura naddi l-kelma l-koordinatur tana, Sur Hosses. Dan, kom vni l-indike. Grazie, President. Il-Signora Vortman kol lura l-Olanda edha prezenti f'avvenimenti reali. Tibat l-skużi tagħha u s-sinjura Vortman Kol għant li biex nitkellem fi sema. Il-Bank Ċentrali Ewropew ser ikun l-unika supervizuri supervizur fl-Unjoni Ewropea. Ix-xogħol fuq l-Unjoni Bankarja jrid jitkompla sabiex bekk nżommu l-fiduċa fis-settur bankarju. Għal daqstant irridu ikonna kalendarju ambizzjuż sabiex bekk nirrispettaw il-mira ta' jannar 2015 dija ta' dan il-proġett. L-SSM Mekanizmu Uniku ta' Supervizjoni li kienet rapportera liħ Marian Tyson hija parte essenzjali ta' dan ix-xogħol kif ukoll ix-xogħol fuq il-SRM, il-Mekanizmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Il-Mekanizmu Uniku ta' Riżoluzzjoni huwa pilastru ewlieni u l-awtorità ta' riżoluzzjoni titkun tista' taġixxi b'ħeffa u mod li tista' tbassar ilih minn qabel u b'effiċenza meta bank jaffaċċi diffikultajiet. Il-mira tagħna hija li nħarsu id-depożituri, li nħarsu l-flejjes ta' ċittadini tagħna u nevitaw li jkun hemm ħsara l-ekonomija reali. Għalhekk is-Sinjura Vortman Koll tappoġġa linja ambizjuża li tkellem fuqa il-Kummissarju Barnier minkejja li għatem xi dettalji li jridu jiġu diskussi. Is-Sinjura Vortman Koll tixtieq tikkwota l-ewwel net il-bord ta' Rizoluzzjoni li hemm bżonn iktar ħsieb fuq, speċjalment ir-rabta tiegħu mal-Kummissjoni. Rrid ikun hemm bilanċ ta' setat bejn il-bord u l-Kummissjoni sabiex bekk niżguraw li ma jkunx hemm konflitt ta' interess bejn iż-żewġ korpi. Jista' jkun diffiċli li jkun hemm setat ta' diskrezzjoni lil bord iżda hija triq li nistgħu nesploraw font ta' rizoluzzjoni kredibbli huwa vitali sabiex bekk niżguraw li l-SRM ikun jista' jaħdem tas Il-proċess ma jistax ikun wieħed kajman, irrid ikun hemm font li jkun jaħdem u mibni mis-settur privat u l-azlit kollha għandhom jiġu evalwati sabiex bekk niffaċilitaw il-proċess aktar imħaffef ta' twaqqif ta' dan il-fond. L-iskrutinju demokratiku tal-Unjoni Bankarja mill-Parlament Ewropew teħtieġ xorta waħda dibattitu. Il-mekanizmu uniku ta' riżoluzzjoni miex ġmielu hemm noħmura ta' oqsma li jistgħu jitjiebu, speċjalment ukoll il-ħatra tal-direttur eżekuttiv tal-bord tal-SRM u hemm bżonn nevalwaw aktar affarijiet. Per eżempju, il-Parlament Ewropew ilu jappella sabiex kollox isir fiħdan it-trattati. Ma fl-istess ħin aħna nixtiequ nesprimu viżjoni globali fuq il-futur tal-supervizjoni bankarja tal-futur, per eżempju bl-inklużjoni ta' klawzola ta' reviżjoni. Hemmhekk dawk huma l-kontributi ta' Sinjura Fortman Koll fil-rigward il-rapporter. Grazie ħafna. Siku buku, Messie Gosses, in eh, nombre del Grazzi, Sur Gozes. Fissem il alde Signora Gular. Grazzi, President, tajja wisq. Kważi ġajna t-naħdmu fuq is-sitt miżuri leġislattivi six-pack mill-ġdid. Elisa, Korin, l-istess nies involuti, ma miex ħaġa ħażina. Naħseb li hemm bil mal-proposta tal-Kummissjoni, hemm bil li nimxu l-qoddim bħeffa u naħseb li nixtieq ninsisti li din hija l-aħħar biċċa tax-xogħol tagħna li inna eh, bizli naħdmu fuqa mill-bidu ta' dan il-mandat. Naħseb li mxejna ġminna l-qoddim issa fuq dan ix-xogħol. Il-klawżola ta' reviżjoni hija ovvjament xi ħaġa li għandna nikkonsidraw mhux biex l-affarijiet imajnaw u jkunu kajman iżejjed imma għandna bżonn naġixxu bħeffa. Irridu l-affarijiet jaħdmu mill-aktar fis possibbli imma forsi nistgħu nirrevedu xi aspetti fil-futur. Il-bord ta' riżoluzzjoni unika kif kienet jgħid is-Sur Gozes u rabta mal-rwol supervizorju tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-fatt huwa li ħajkun hemm żewġ awtoritajiet differenti konfigurazzjonijiet differenti li ser jaħdmu fl-istess ħin. F'kuntest li huwa verament wieħed serju għaliex jista' jwassal biex istituzzjoni bankarja tagħlaq. Rajna x'ġara bejn il-Belġu u Franza, bejn il-Belġu u l-Olanda fil-bidu tal-kriżi, kien hemm dawn il-kwistjonijiet transkonfinali u kienu diffiċli ferm. M'għandix soluzzjoni iżda rridu naħdmu lejn soluzzjoni. Punt daqsej aktar tekniku. Il-Kommissjoni titkellem dwar ir-regoli tal-għajnuna statali. U mit-trattat ta' Roma ta' Ruma il-liġi tal-kompetizzjoni kienet verament importanti. Neħtieġu ikonna deċiżjonijiet rapidi imma l-fatt huwa li deċiżjonijiet tal-għajnuna statali jaħdmu b'kalendarju differenti u għalhekk irridu nasbu dwar dan. Xiġri jekk stat membru imur joħroġ mill-SSM, il-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni, jew il-mekkanizmu uniku ta' rizoluzzjoni, l-oħrajn, l-istati membri l-oħra, kif jistaw ikunu ċerti li il-flejes tagħhom ikunu siguri. Importanti li ikonna xi xorta ta' salvagwardi biex nissalvagwardjaw l istabilità ħallibek il-sistema tkun tista' tiflaħ għal bidli toħrajn tal-governanza il bidli jtiridu jkun inklużi kemm jista' jkun. Deċiżjoni bħal dawn tant importanti ma jistgħux jiġu sfidati sempliċement minħabba li hemm elezzjoni u bidla fil-gvern. Naħseb li ċertament nistgħu naħdmu lej kompromess tajjeb u nistgħu naħdmu mal-Kummissjoni u mal-Bank Ċentrali Ewropew. Naħseb li rridu naħdmu aktar meqrib mal-Bank Ċentrali Ewropew minħabba regoli kollha li adottajna dan l-aħħar. Grazzi. Signor Philip Lambert. Sven, first, me later. Well, I'm not Philip Lamberts, but uh, uh it does make such a big difference. Jina minni xissur Lamberts, ma farsi ma tamġ daqsan differenza. Għanitkellem bil-ġermanis. Aħna nħoss li u importanti l-res u ċertu punti għawlanin. Il-proposta tal-Komissjoni illi ikunem il-font ta' ta' supervizjoni, ta' rizoluzzjoni. Kif ukoll li kunem il-mekkanizmu, nħossu li huwa importanti li naħdmu mod parallel għaliex anka fl-Unjoni Ewropea f'kull uh, stat membru ser ikun hemm awtorità u font illi jrid jitwaqqaf fir-rigward ta' riżoluzzjoni u għalhekk nkella ser nkun qegħdin infixklu uh, dan il-proċess anka l-banek. Forsi dan il-konċett eh, ma tantx jagħmel sens għal stati membri żgħar illi jkollhom il-fond u l-mekkaniżmu tagħhom u li eh, noħolqu b'dan il-mod. il eh, sitwazzjoni tista' twassal għal ħafna iktar pis fuq minħalla 16. Jiġifieri nistaw navalwaw il-potenza, il-qawwa ekonomika, per eżempju, anka kollok reġun kbir bħal eh, Munich, fej anka għandek il- eh, il-GDP qawwija u irrid ipatti għal eh, partijiet oħra li għedin fil-Eurozone. Għasux li din il-proċess jagħmel sens għalhekk Importanti li konna autorità komuni u fond komuni f'din sistema fil-mekanizmu ta' rizoluzzjoni. Idu kon għamlu distinzjoni għan l-banek iż-żar għaliex dawn m'għandhomx l-esperjenza sabiex anka e, jimxu mal-proċess ta' riżoluzzjoni fuq livell nazzjonali. Ma' importanti li dan kollu jinżamm fuq livell komuni ħalli anke jekk l-awtorità tkun fuq livell komuni tkun tista' eh, eh, tgħin u tissupervizza dawk il-banek li eh, ikunu żgħar u li ma jkunux jistgħu jmexxu dan kollu weħidhom. Ir-responsabilità imbagħad hija element ieħor għaliex donnu li qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa komuni ma mbagħad ir-responsabilità nifirdu għamilna. Din ma ta' minn sens għaliex dawn iż-żewġ elementi għandhom jinżammu fl-imkien. Dan il-network fuq livell nazzjonali ma jagħmel sens dan il-kontest. Smajna argumenti varji u forsi ta' min jgħid ukoll li anka l-statement tal-avukat ġenerali u il-orti fil-Lussemburgu jgħid u ukoll illi mingħajr tibdil ta' trattat dan il-mekanizmu huwa possibbli. U il-Komissjoni aħna dejjem diskutejna maħħanka anka permezz ta' servizzi legali illi dan anka permezz tal-sur Meroni għed nipruvaw nikkonvinċu illi anka qudiem il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea illi mhux biss qed jagħmel ir-rwol ta' eh, leġislatur imma wkoll ta' aġenzija għalhekk huwa importanti ħafna li konna bażi legali b'saħħitha u l-Avukat Ġenerali qed jgħid illi nistgħu nimxu ħafna iktar il qoddim Artiklu 352 jista' jgħinna nagħmlu dan ma jfissirx illi nistgħu eh, indajfu it-tifsira u kemm utli dan il mekkaniżmu Nafu kemmu però diffiċli illi naħu għal dawn ir-riżultati, per eżempju li anka jkun hemm tibdil fit-trattat. Anka il-servizzi finanzjari għandhom bżonn eh, struttura Ewropea b'saħħitha u naħseb Sinjora Rapporter dan eh, ir-rapport irdu nużawh sabiex eh, inwarbu il-kommenti bla sens ta' Sur Meroni u anka Jekk naraw deċiżjonijiet li ttieħdu fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet, naraw illi l-lum is-sitwazzjoni meta hija mqabbla ma dak iż-żmien anka quddiem il-qorti fil-Lussemburgu qed ikollna deċiżjonijiet meħuda b'mod differenti minħabba s-sitwazzjoni. Naħseb jagħmel sens ukoll illi niċċaraw din is-sitwazzjoni nittama illi anka l-qorti fil-Lussemburgu tkun tista' taħdem tajjeb sabiex vera verament nitkellmu b'vuċi waħda anka fuq livell globali. Għanna u kol mistoqsija importanti u kol fil-rigward eh, li għat titressa anka u dim li sibi jiġifiri ir-wol tal-backstop Jekk aħna mhux ser inżommu mux ser insibu tweġiba għal xinu backstop u kif jinsta jintuża b'mod fiduċjuż, mux ser nirbħu il-fiduċa il favur dan il-konċett għaliex anka il-kompetenza e, eh, fir rigward ta' supervizjoni unika u koll titħaddem b'responsabilta u fuq livell komuni. ma nistawx nipermettu li kunem stress tests illi ma jilħux il-miri tagħhom, ma nistawx naħolqu iktar dubi u għalhekk dan il-fond komuni ta' riżoluzzjoni irrit jippermetti li dan kollu jitħaddem ħalli anka s-swieq finanzjari ikunu jistaw jaħdmu permezz tal-qafas legali li aħna niprovdu. u importanti ħafna illi il-font ikun eh, wieħed responsabli li jkun wieħed sostenibli u b'saħħtu u barra minn hekk illi aħna naġixxu b'mod maġġel sabiex verament indaħluh fi żmien waqtu mingħajr ma nkaxkru ħafna saqajna għaliex inkella se nagħtu sens ta' irresponsabilta fej eh, qed inkomplu natnu lil minu diġà maffeċ u għalhekk huwa meħtieġ ukoll illi anka il eh, per eżempju il-sitwazzjoni fil-Ġermanja fil-rigward tal- Istitut ta' assigurazzjoni anka fil-Ġermanja huwa importanti illi naħdmu b'mod fatwali sabiex eh, fis-sistema ikun jista' jgawdi kulħadd kif inhu xira hekk kif qed naraw ukoll permezz tal-SRM fil-Ġermanja fej għandek eh, il-banek li jiġu indirizzati skont is-sitwazzjoni tagħhom fil-rapport mhux qed naraw eċċezzjonijiet imma qed naraw eh, il-liġi Ewropea illi titwettaq l-istess għal kulħadd. Punt finali illi jiena xtaqt ukoll idressa u li jinkwetani ħafna. Il-Kunsill fid-direttiva ta' rezoluzzjoni f'artiklu 27 fil-kompromess tijaw inkluda regolament illi naħseb ħata duman nota sissa mekket najdu illi qabel il-referenza 8% tal-somma tat-total emmek hemm il-possibilità subvenzjoni. Jekk joġobkom, għatu ħarsa li dan l-artiklu 27 t-nejl, mod partikolari il-Sinjura Hockman. Emmek, emm, referenzi għal għajnuna anka minnaħa tal-istat illi qed tiġi inkluż hemmhekk u li ma nistax naċċettaw għal naqas fl-opinjoni tiegħi għaliex qed tmur ukoll taħt il-kontra l-prinċipju illi anke l-banek iridu jaffeċċjaw il-kontabilta min-naħa tagħhom. Inħoss illi qabel il-parentesi m'għandux ikun hemm referenza għall-għajnuna statali u importanti illi minħa tal kunsill ma jsibux mezzi kif ninkludu dawn it-tip ta' elementi. Naħseb illi dan ukoll huwa konċett importanti għal din id-diskussjoni sabiex anka dan il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ma jippermettix illi l-istruttura kollha titfarrak għaliex qed naraw uh, dawn it-tip ta' referenzi fejn anke jippermettu l għajnuna statali. Naħseb illi huwa importanti li jkollna unjoni bankarja b'istituzzjonijiet uh, Ewropej uh, b'saħħithom illi l-Parlament Ewropew ilu jimbotta l-qudiem dawn l-ħar tliet snin. Grazzi ħafna Sven. Fissem li sijar Nad il-kelma li sinjora Bigifor. Grazzi ħafna. Nista' nfaħħar l grupp tal-ħodor illi verament qed jużaw l-aħjar elementi bħala rapporters tagħhom, forsi nistgħu aħna nagħmlu l-istess ukoll. Ftit punti minna ħati tiegħi. Mbagħad ngħaddi l-kontenut. L-ewwel lan tax-xogħol kollu li aħna t-namlu fl-RRD u rizoluzzjoni huwa l-istampa ġenerali sabiex nevitaw ċertu telf għal kredituri u depozitaturi. Aħna qed nippruvaw ukoll innaqsu il-riskju tal- li din il dan jittieħed u din is-sitwazzjoni tmur lura għalhekk huwa importanti li jkollna riżoluzzjoni li nistgħu naħdmu biha u li tkun ta' soluzzjoni u għalhekk inżommu din l-istampa u dimajnejna. Però l-ebda sitwazzjoni mill-istess anka per fej kollok fallimenti bankarji u aħna iridu li din is-sitwazzjoni ma nsibu nsibuha ma' wiċċna għalek iridu ċertu flessibilta. Mela, l-ewwel punt tiegħi għalhekk jorbot ma' din il-flessibilità kif ukoll mal-kontabilità demokratika li tiġi 8 fit ma' dawk li kollhom il-flessibilità u l-poter. Għaliex tkun minn tkun l-awtorità ta' rizoluzzjoni m'hemmx għalfejli li huma għandhom bżonn li kollhom għodda differenti u anka responsabiltajiet differenti sabiex ikunu jistgħu jagħmlu użu minna. Aħna rridu naċċertaw illi meta jużaw l-għodda aħna nkunu nistgħu ngħinuhom sabiex ikunu kontabbli. U naħseb xi ħaġa li tallimna anke minn dak li ġara f'Ċipru kienet li deċiżjonijiet li anka jittieħdu minn tal kummissjoni ma jkunux jittieħdu in konsiderazzjoni bl-istess mod minn tal-Ministri Nazzjonali. Forsi jittieħdu deċiżjoni illi aħna attakkajna ma hija diffiċli ħafna wkoll. koll illi wieħed iżom il-responsabilità individwali anka tal-kummissarji. Aħna fl-istati membri individwali qed nagħtu ħafna eh, poteri ta' deċiżjoni lill-kummissjoni, eh, lill-kummissarji individwali. U verament ftit huma l-okkażjonijiet fejn nużaw għodot e, differenti. Jekk ser nagħtu dan il-potter kollu lill-Kummissjoni e, eh, ta' min forsi wieħed jitħasab anka dwar l-element ta' demokrazija. Mbagħad hemm il-punt ta' responsabilità. Sabiex wieħed ikun kredibbli fid-deċiżjonijiet tiegħu hemm bżonn li jkun hemm il-kontabilta' u anka il-responsabilità l-obligi potenzjali fil-rigward tal-autorità ta' riżoluzzjoni. Xieġri f'kas li jkollok bank kbir li falli u insibu illi il-font kompensa iż-żejjed lil dan il-bank u anka kien hemm anka l herkat fil-rigward tal-kreditu minħabba it-telf. Il-min ser infittxu. Mister ikun hemm backstop hemmhekk jekk kollok Eh, bank ċentrali li qiegħed wara dan kollu fejn jidħol il-backstop fil-mekkaniżmu. Jekk ikun hemm anke deċiżjoni li ttieħdet ħażin eh, fuq min se l-obbligu u responsabilità fuq il-kwissjoni tal-fondi nista' nifhem għalfej wħud mill-istati membri l-politikanti jixtiequ li jkollhom fondi separati ċertu MEPs u politikanti mhux qed jaqblu ma' dan, hemmhekk ikollok fond ċentrali jekk kollok netwerk ta' fondi. Ma nistax naqbel mal-uffiċjali tal-Kummissjoni illi jekk nimxu b'dawn it-tip ta' fondi ma jkollokx il-konsegwenzi fiskali. Meta aħna konna tinħarsu koll il-SSM dejjem irbatna l-fatt li jekk inti għandek il-kontijiet tkun kapaċi taffaċċjahom, jiġifieri l-awtorità tkun involuta wkoll fir-rigward ta' pis li qambat fuq il-persuni tax-xabli. Jekk ikun hemm anke fond ta' ipoteka, jekk dan huwa xorta ammont fiskali il- pajis involut għandu jkun involut ukoll fid-deċiżjoni. Jekk il-Kummissjoni se tibda tajt li dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu mingħajr ma jittieħed in-konsiderazzjoni l-ġudizzju fiskali, Nevita, per eżempju lajnuna statali mill-gvern u jkollok imbagħad l-użu ta' dan il-fond. Naħseb li din hija kwistjoni taħraq ħafna fil-Kummissjoni. Punt importanti ieħor għalija hija l-kwistjoni ta' relazzjoni tagħna wkoll ma' pajjiżi terzi u stati membri li mhumiex parteċipatorji. Fl-SRM aħna tajna l-LBA poter ta' medjazzjoni. Jekk taħt l-SRM il-stat parteċipatorju jkun il-Komissjoni u hemm uh, differenza fl-opinjoni mal-autorità li miex parteċipi li BA ser tkun tista' tikmanda lill-Kummissjoni x'għandha tagħmel u li BA ser tkun politikament jew legalment tista' tagħti istruzzjonijiet lill kummissjoni u l aġenzija dwar kif għandhom jaġixxu, naħseb din hija l-poter ta' medjazzjoni li aħna tajna lill iba anka permezz eh, tal-flus allokati naħseb ta' min li eh, nirriflettu iktar fuq eh, mhux biss fuq l-urġenza imma anka kif din ir-relazzjoni u din il-medjazzjoni Korin semmi dan ukoll u anka Jean Paul illi dan huwa punt importanti wkoll dawn kienu l-erba punti tiegħi forsi nista' nikkonkludi bil-ħames wieħed fil rigward ta' nuqqas ta' sitwazzjoni gwadi għal kulħadd għal banek anka ta' tifdil għal fej uħut jieħdu għajnuna mill-gvernijiet u oħrajn le. Forsi traduzzjoni mela ma kienx daqshekk ċara jekk ma fimtik sew tgħid il-kellima. Forsi ta' min ikollok is-settur partikolari fej kulħadd iħossu li huma qed jgħidu li mhux qed jiġu trattati Eh, bl-istess mod, per eżempju, ma għandhomx ikkontribwixxu għalhekk għall-fond bl-istess mod għaliex anke l-garanziji mhumiex l-istess għaliex il-garanziji bejnietom ma jġorrux il-kapital taħt is-CRD. L-eżenzjonijiet differenti li nataw lil dan is-settur eh, qed joħolqu situazzjoni gwali għal kulħadd jiena ma naqbilx. Naħseb illi qed joħolqu distenzjoni bej banek li huma eh, statali u dawk li huma tal-privat. Huwa diffiċli illi kollok istituzzjonijiet u eh, livelli differenti għal min ikun fl-istess settur. Muchas eh, gracias, signora Fo. Han pedido turno de palabra. Grazie ħafna. Issa tixtieq titkellem is-Sinjura Huner, Sur Lavenson, is-Sur Klogman, is-Sur Clean, is-Sur Simon, is-Sur Pink, is-Sur Freo, is-Sinjura Padimata u s-Sur Lambert. La darba erba minut oħra rridu nivvutaw li xtiq nitlob lil kull wieħed li ħaj jitkellem biex ma jitkellemx aktar minn 3 minuti għalhekk mela ħanaddi l-kelma immedjatament lis Sinjor Hubner. Uh, ah, gracias, Presidente. I just would like to, to start with saying that I... Grazie, Professor President. Staqt najt li dak li aħna rċivejna mill-Kummissjoni hija proposta kostruttiva u li għattejna sabiex nistabilixxu nwaqfu l-istituzzjonijiet li għadhom nieqsa minn eh, sistema bankarja finanzjarja fl-Ewropa. Naħseb illi li tikonna dan l approċċ kostruttiv u pożittiv u nżommu f'moħħna wkoll li fl-aħħar mill-aħħar irridu nsibu xmux qed fl flimkien il-banek u s-sovranità. Uh, Għanna il-mekkanizmu ta' rizoluzzjoni waħdini ser ikollu fideħ it-twaqif ta' fondi ta' rezoluzzjoni għal dawk kollha li għaw taħt kam ta' applikazzjoni tiegħu li mhux ċari hija l-interazzjoni hija bej eh, l-interazzjoni bej riżoluzzjoni u direttiva tal-kupru għaliex u importanti li anka taħt artiklu 7 forsi namlu referenza għal direttiva tal-kupru rizoluzzjoni illi anka ta' referenza għal pjanijiet prezenti u waħda mill-soluzzjoni tista' tkun iż-żewġ riżoluzzjonijiet ikollhom eh, lan illi revedu il-pjanijiet illi eh, jevalwaw dak li jkun hemm diġà minflok ma kull darba nibdew mill-ġdid. Is-sinjora Gular qalet illi s-sistema titkun inklusiva kemm jista' jkun, imma jekk wieħed jara mbagħad il-sessjonijiet tal-board, l-eżekuttiv, il-plenarja, il-drittijiet ta' votazzjoni, dan kollu u għam mod speċifiku tasal għal konklużjonijiet illi il-ferrat u s-sussidjarji fl-istati membri ser jinelbu u għalek dejjem ifittxu alternattivi potenzjali u Nista' naħseb fuq tnej partikolari jekk irridu nżommu l-proċess ta' deċiżjoni kif inhu propost fl-abbozz minn l kummissjoni l-Istati membri li għandhom sussidjarju l-ferrat ukoll għandhom ikunu permessi illi ikollhom il-pjanijiet ta' riżoluzzjonijiet apparti dawk il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni li kopru s-sitwazzjonijiet kollha ġenerali, mod partikolari fejn kollok ir-riski ġenerali nazzjonali li jkunu situazzjoni ħażina. U importanti u koll nindirizzaw lassi għanna bżon ta' assigurazzjoni illi ma tfixkilx eh, tefi ta' tfixkil fis-suq kemm fl-SRM u meta, meta dan qabluh ma l-SSM taħt l-SSM se jkun hemm kamp ta' applikazzjoni ħafna iktar strett għaliex ħafna mill-elementi fil-kamp ta' applikazzjoni se jibqgħu taħt il-lajnejn tal-awtorità eh, nazzjonali fir rigward tas supervizjoni ġifiri il-banek il-gbar eh, ser jaqgħu taħt l-SRM, ġifiri jisa jkollok bank fej kun supervizat mod lokali imma rizolut mbagħad fuq livell ċentrali. Grazzi ħafna, Signora Hubner. Issa nagħti l-kelma Hall Lovingston. Grazzi ħafna, Sur President. Awek, għaw aspet li fil-fatti dajje fil-proposta tal-Kummissjoni il-ħidma bħala perspettiva għek miex parti minna daqs kemanda tkun u għawek naħseb li rridu nsaħħu il-tekst legali. Il-ħaddima u rappresentanti huma ewlenin u ċentrali meta bank mbagħad jispiċċa f'ċertu diffikultajiet u huwa importanti li l-ħaddiema u rappreżentanti nataw perspettiva ta' xed jiġri kif kol x'inhuma il-possibiltajiet raġonevoli sabiex huma jkunu jistgħu jikkontribwixxu b'mod kostruttiv sabiex jaraw li l-funzjonament ta' ħlasijiet ikompli u inkella li l-bank mbagħad tiġi xolta taħt proċeduri ordnati. Irid ikun hemm ehm, regoli ċarja għal komunikazzjoni mal-impjegati u il-mekkanizmu ta' riżoluzzjoni għandu jkollu kol linja ċara ta' responsabilta sabiex nkunu nistaw nassaguraw li l-impiegati jiġu kemm informati u ikkonsultati. Jena naħseb huwa importanti mod partikolari li l-impiegati narawhom bħala qas u mhux eh, bħal xi fattur estern li m'għandux jaqsam xejn meta nittrattaw il-banek u l-kriżijiet. Grazzi. Muchas eh, gracias, signor Ludinson. Grazie ħafna. Issa, Naddi l-kelma l Grazzi ħafna. Meta ħarsna is-sitwazzjoni tal-banek fl-Stati Uniti u fl-Unjoni Ewropea, il-banek fl-Stati Uniti kibru minn żmien il-kriżi permezz ta' mergers, eċetera, u hawnhekk ħafna banek. Hemmhekk ukoll ħafna banek ġew xolti, iżda ma solvejna li ma kien hemm ribda riżoluzzjoni ta' bani fl-Unjoni Ewropea minkejja bżonn urġenti ta' konsolidazzjoni. Għalhekk dak li tiġi proposta huwa verament importanti għaliex għandna bżonn mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni. U l-aktar minn kollox għandna bżonn ta' arranġament transkonfinali għal banek. U dak li għandna bżonn għalhekk jiena sodisfatt biss parzjalment bil-proposta, dak li għandna bżonn għandna bżonnu għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi għalek aħna għawek għed niskelmu fuq il-rizoluzzjoni ta' supervizjoni taħt li sibilija, it-tin l-ħjar soluzzjoni. U ċertu stati membri għamlu ċara li huma mhux ħajkunu qegħdin jipparteċipaw iżda taħt il-kodeċizzjoni, xorta waħda jkunu qegħdin jiddeċidu fuq għalhekk għandna bżonn ta' ta' soluzzjoni li taħdem għal kulħadd u din miex qed tkun ippjanata raġunijiet varji, jiġri għawek ħajkonna problemi legali biex nkunu nistaw intaffu il-problemi u differenzi bejn il-parteċipanti. U ejja noqdu attenti ma nislux f'tilwim dwar responsabilità tal-parteċipanti għax tkun ħasra din. Iżda kif nimfasla bħalissa, il-waiting tal-voti mhuwiex adegwat, mhuwiex tajjeb kif inhu. Is-sussidjarji kollha għandhom vot flimkien mal-kumpanija ewlenija u din mhijiex aċċettabbli. U ma jam ma tagħmilx sens fil-fatt. Jiena naħseb li fil-maġġoranza tal-każijiet din ħatkun sitwazzjoni mhux ġusta. Issa dak li fil-fatt huwa meħtieġ jekk aħna nixtiequ naġlu fil-ħidma tagħna hija li nuniformizzaw mod urġenti ir-reġims u din mhux ħajrnexxinna nagħmluha fil-ħin u qegħdin nisqu bina nfusna. Dak li għanna hawnhekk huma l-aħjar intenzjonijiet u opinjonijiet, żej xorta naħseb li mhux ħanirnexxu. Fadal li żewġ minuti, jgħid il-President. Mela, dan huwa għaxkil ewlieni hawnhekk U li finanzjar ħaj jippreżentanna wkoll ħafna problemi għaliex huwa ċar li għal ħafna snin, probabbilment 10 snin, il-fond ta' riżoluzzjoni mhux ħajkollu biżejjed eh, seta finanzjarja. U l-arranġament intermedju fej konna linja ta' kreditu jew inkenna jkonna l-ISM, din tant hija vaga li ma nafx jekk ix ħatkun utli u l-użu tal-ISM jiena naħseb ju ħażin. Jiena ma nistax nifhem għalfejn li ISM fejn ħala 16 fil-Ġermanja għandu 27% ta' responsabilta ħaj jiddaħħal fija fi situazzjonijiet li m'għandhomx jaqsmu għal-Ġermanja. Din mhi xi ħaġa nistgħu nwassluha lill-elettorat tagħna. U din qiegħda ħażina hawnhekk. L-aħħar punt mill laħatijaj tiegħi fuq l-iskema ta' responsabilità konġunta, il-Joint Liability Scheme, Sur Gigult qal li din għanda tkun ehm, għal situazzjoni Ewropea, ma din e, e, għandu jkun hemm soluzzjoni waħda. Iġviri jekk l-istituzzjonijiet reċiprokament jassiguraw lil xurxin u jkollhom ehm, ċertu ammont finanzjarju involut. Għax kella mhux taħdem anke fil-Sparkas eh, Ġermaniża, hemmhekk ukoll hemm ċertu partiċipazzjoni. Aħna tnajdu li din hija responsabilta konġunta imma mbagħad kif taqa' fuq livell ta' fera mbagħad l-individwi ċittadini jew minn ħallas it eh, jiġi involut. Jiena nittama li kemm jista' jkun malajr nkunu nistgħu ehm, niċċaraw id-dubji legali. U li ħajkonna propju din iċ-ċarezza legali. Grazzi fisem il-soċjalisti sur Peter Simon għal 3 minuti, u mux aktar. Grazzi ħafna. Fil-fat sur Klinswolf, grazzi tal liet mod tant ċar dak li qed inti. qed nħidu gost li tnisimgħu minn Berlin, iżda Berlin qed jgħidu l-kontra li l-Europa ċittadini mhuwiex qed jiġi meddet minn din is-sistema imma huwa l-gvern Ġermaniż li qed jeddet l-affarijiet għax qed jippromovji li nimblukkaw koll li jiġi mblukkat kollox. U l-ECB qed tirrifjuta il-bażi legali ta' riżoluzzjoni u tal-awtorità ta' riżoluzzjoni fl-istess qed jgħidu li m'għandhomx jingħataw il-fondi. Iġbi jekk inti tirrifjuta kollox ma timxiex il-qudiem u minħabba dan aħna maqsuma bejnietna. Imma aħna il-koll naqblu li min ħallas taxxa m'għandux ikun involut u Wolfgang Schäuber qed jitkellem fuq din ir-riżoluzzjoni u għandna bżonn tweġiba pożittiva minn Berlin u aħna x'inkun nafu fejn fejn ħammorru bjadi. Iżda maħniex ħalċaqalqu, maħniex ħalimblukkawa. Jina naħseb li għanna bżon sinjal u jina nittama li wara l-elezzjoni ta' nar il-ħat f'Berlin fl-ħarnet ikonna e, soluzzjoni kostruttiva u tajba. Grazzi ħafna, Sur Simon. Issa naddir kelma Sur Epping. Grazzi ħafna, Sur President. Jina dejjem um, interessanti Meta nisma ehm, l-avukati ġermaniżi, nisma nisewx li Mark Rutz qal li l-avukati huma insara ħżiena. Iġviri, ma nafx jekk għandix nisimgħu lilhom iżjed mis-servizzi tagħna. Issa nishtiq naddi x'kumenti l-rapporter Leonet Proset jina favur li konna sistema waħda ta' sorveljanza u mekkanizmu wieħed ta' riżoluzzjoni tal-kriżijiet tal-banek u tal-fond. Irridu naraw iżda minn fejn ġejjin il-fondi. Minn fejn ġejjin il-flus għal dan il-fond. Hemm xi nies li jinsabu fit-tieni fażi u li pratikament jieħdu ħsieb ir-riżoluzzjoni kif ukoll Eh, oħrajn li ħedu il-garanzija tad depositi. Klin su favur sistema ta' garanzija tad depositi bankari. L-Olanda mhijiex favur. U l-maġġoranza minna u kol maħnix favur, iżda għawek jider li għedin niksbu dan stess u li rapporter tixtieq dan eh, akkosta kollox. Iġviri naħsu għal garanzija ta' depositi. Il-font ovvjament mux ħajkun l bżiet flus, aħna kollu nitkelmu dwar linja ta' kreditu min ħajmexxi din il-linja ta' kreditu? Aħna nitkellmu dwar l-ISM, eh, nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli eh, Klint li semma l-kontribwenti dawk li ħalsu taxxa tal-Ġermanja u dan huwa l-ewwel eh, l-ewwel puntat luq. Meta ma jkunx hemm possibilità biex dawn il-banek jiġu salvati, din hija xi ħaġa li saret biex issalva l-Istat Spanjol u nixtieq infakkarkom li l-ISM fil-fatt intużat propju għalhekk u l-bieraħ il-Komissarju Barnier tkellem dwar eh, public backstop. Il-klim, is sistema ta' garanzija ta' depożiti tal-Unjoni Ewropea ma' ntużax f'dawn id-diskussjonijiet kollha, jiena ma smajtix din il-frażi, iżda smajna li rridu naslu għal din it-tip ta' sitwazzjoni din tħassibni għaliex sistema bħal din tista' twassal li l-banek, partikolarment dawk l-akbar banek, waslu għal sitwazzjonijiet aktar seri. U li banek importanti tal-maġġoranza tal-istati huma banek politiċi u għalhekk din hija kwistjoni nazzjonali għalhekk nixtieq nitlob lir-rapporter jekk permezz ta' dan il-fond ma tixtieqx tipprova tasal għal fond komunitarju tal garanzija ta' depozitarji eh, Ewropej. Grazzi, issa is-Sur Ewropejo. Turgan, Signor Presidente, u Grazie ħafna, Sur President. Mela nixtieq nibda billi ngħid li dan ir-rapport miexi fid-direzzjoni tajba. Ġifiri biex tingħata aktar sigurtà jew sigurezza lis sistema bankarja tagħna. U huwa importanti ħafna li dan iseħħ. Fil-fatt huwa aktar importanti jekk niftakru ftit dak li ġara f'Ċipru Għalek, jina naħseb li dan il-rapport irridu nanalizzaw bċertu attenzjoni. U dinja kwistjoni ta' kif is-sistema kollha kemmi titfassal bżonn naħsbu dwar dan u jina naħseb li ħajkonna bżonn xi emendi minnaħa tal-Parlament. It-tieni net il-fond ta' riżoluzzjoni innifsu jeħtieġ li jiġi żviluppat aktar, irid jitwaqqaf u jinbena fuq perjodu ta' 10 snin, il-banek ħajkunu qegħdin ħalsu m'hemm xi ħażin hawnhekk, iżda hemm bżonn li naħsbu ftit dwar x'ħanamlu jekk tinqala xi problema, problema serja waqt dak il-perjodu ta' 10 snin, ġvir ta', ta introduzzjoni ta' sistema. Is-sistema taħdem wara l-10 snin imma xieġri jekk jinqala xi ħaġa qabel ma tilħaq din il potenza ċifiri tal-10 snin. U din hija xi ħaġa rapporter għandha bżonn taħseb fuqha, ġifieri bżonn li nħorġu b'soluzzjoni, soluzzjoni fuq livell ta' komunità forsi. Sabiex inkunu nistgħu insolvu xi diffikultajiet possibbli f'dak il periodu it tiret net, il-proposta flimkien mar rapport Herkmark qed timmira li jissib soluzzjoni għal kwistjoni ta' bail-in. U l-mod ta' kif jiġu trattati id-depożituri. U mem ebda dubju li din hija xi ħaġa li għandha tagħti aktar sikurta lil kulħadd. Huwa importanti ħafna li min ħalla it jinżam separat mir-riżoluzzjonijiet tal-banek u rridu naċċertaw li ma nagħmlu xejn biex nimminaw il-fiduċja tad-depożituri fis-sistema kollha kemm hi. Dan huwa element kruċjali fil-Unjoni Bankarja. Hemm bżonn li nżommu s-sitwazzjoni tad-depożituri f'moħħna, hija importanti ħafna di u rridu nissalvagwardjaw Sa jiex ma jkunx hemm il-possibilità li d-depożituri il-qudiem inbeżawhom mu jitilqu lem. Jena kontent nisma li il-rapporterja interessata li sib kwalunkwe eh, metodu li jista' sib biex sib eh, soluzzjoni għal eh, fiduċa tal-depozituri. Grazie ħafna, jgħet il-President tista' Sinjora Polemata. Grazie ħafna, Sur President. U nixtieq nirringrazzja l Eliza, rapporter, għal mod kif applikat ruħa u fukat fuq dan ir-rapport, kif ukoll il-mod kif qed tagħmel ġestjoni ta' din il-biċċa leġiżlazzjoni tant importanti. L-leġiżlazzjoni fuq l-Unjoni Bankarja u l-pakkett kollu kemmu hija waħda mill-intervenzjoni istituzzjonali l-aktar importanti li saret minn meta kien hemm l imu l-proposta tal-EMU. Fl-opinjoni tiegħi din hija importanti daqs il-ħolqien tal-euro. Aħna diġà għandna il-mekkaniżmu ta' supervizjoni unika di diġà votajna fuqha, Sur Barnier tkellem fuqha il-bieraħ u rapporter illum u tnej li huma enfasizzaw il-kwistjoni ta' riżoluzzjoni bankarja kif ukoll l-SRM. Din hija importanti ħafna jekk ħajkonna Unjoni Bankarja ġenwina aħna għanna bżon e, ksib ta' regoli wieħed għall-Unjoni kollha hi fuq dik li hija supervizjoni. U twaqif ta' banek fuq bażi li fiskalment hija konsolidata. U nassiguraw li awtoritajiet bankarji fuq livell nazzjonali ikollhom rabtiet bejnietom. U importanti ħafna, jekk niftakru dak li ġara f'Ċipru, naraw li huwa importanti li dawn it-tip ta' soluzzjonijiet jiġu evitati fil-ġejjieni u dan huwa l-unika mod kif nistgħu nevitaw approċċ infarrak u nilimitaw ir-riski. Neliminaw l-inugwaljanzi bejn istituzzjonijiet eh, ta' tramuntana u tan-nofsinhar Urdu nassiguraw li illum u koll kollegi li jiftakru li riski minn pajizi jistaw iwaslu għal problemi f'pajizi li għandhom bżon ċertu likwidità u nistaw nispiċċaw e, brati ta' interess li huma eċċessivament olin u dawn jistgħu waqfu nies milli jinvestu fl-SMEs f'dawk il-pajjiżi għalhekk huwa verament importanti li nejnu l-Unjoni Ewropea, li l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea kollha kemm isa biex tirkupra u nejnu l-Unjoni Ewropea kollha kemm isa biex isir aktar kompetittiva. Jiena nixtieq eh, nappoġġa dak li qal Diego Feo. L-ewwel net jiena kuntent ħafna li s-sejbiet bażiċi fuq ir-rapporters mixin kollha fid-direzzjoni tajba iżda nixtieq nenfasizza li s-sistema bankarja ħatibqa vulnerabli u frammentata jekk nibqaw intawlu żejjed. Aħna konxi bisħieħ li ħajkonna bżon ċertu ħin qabel dan il-qafas ikun lest biex jaħdem kif suppost. Għalek, jena nemmen li għanna bżon neżaminaw il-possibilta li fil-regolament nintroduċu xi xi riżoluzzjonijiet jew dispożizzjonijiet tal-perjodu ta' tranzizzjoni u dan sakemm il-font ta' rizoluzzjoni ikun wasal għal għal livell normali tiegħu. Ovvjament hemm possibiltajiet differenti, imma jiena l-idea tiegħi hija li jkun hemm dan il-perjodu ta' tranzizzjoni sakem il-fond ta' rizoluzzjoni tal-banek ikun qed jaħdem eh, bil-kapaċità sħiħa u b'dan il-mod il mekanizmu ta' stabilità li jesem ikun jista' eh, jidħol fija jgħin il-kapitalizzazzjoni tal-banek, ovvjament ikun hemm numru ta' kundizzjonijiet, iżda jiena naħseb li xi tip ta' ftehim għal periodu ta' tranzizzjoni qabel l-stress test tal-ECB irridu jiddaħlu. Ir għaliex jista' jkun hemm riżultati negattivi mill-stress tests u dawn jistaw iħarxu il-krizi sakemm aħna ma nkunux lessi li nitħlu qabel ma jiġru l-avvenimenti. Grazzi ħafna. Issa s-sur Hogmark. Grazzi ħafna, grazzi għal prezentazzjoni minna ħata rapporter kif ukoll prezentazzjoni oħra jina għandi xi ftit sibijiet. L-ewwel net, l-ewwel riflessjoni biex nefasidza dak li qalet is-Sinjura Ferreira li din trid tkun kompatibbli mal-direttiva ta' soluzzjoni tal-irkupru li assiguraw li ma jkunx hemm dubju dwar il-regoli li jiġu applikati. It-tieni punt. U din hija riflessjoni fuq id-diskussjoni, xi kultant niddiskutu is-settur finanzjarju. Issa xi ħaġa li m'għandax taqsam xejn mal-ekonomija kollha kemm hi b'mod ġenerali, iżda dan mhuwiex il-każ. Mhumiex zakkopjati, eh, hija parti mill-ekonomija. U s-soltu il-kriżijiet li qegħdin nitkellmu dwarhom jinqalgħu meta jkollna problemi fl-ekonomija. Itnaqqis fil-valuri tal-assi, reċessjonijiet, eċċetera u dawn jitru kollha fis-settur finanzjarju u xi kultant is-settur finanzjarju ma jkunx qed jagħmel xogħol u bekk is-sitwazzjoni teħrax. Iżda jiena naħseb li hija ta' importanza kbira li naraw l-istampa ġenerali. Urridu naraw ukoll li meta jkollna kriżi sistemika jina naħseb li kultant ikunu qegħdin niddiskutu li ikun hemm kriżi fi bank u din tkun kriżi f'dik il-bank biss. Imma meta jkun hemm din it-tip ta' eh, kriżi, l-ekonomija kollha kemm tkun situazzjoni ta' stress. U inti trid tkun sigur, trid tkun ċert li kollok mhux biss deċiżjonijiet dwar riżoluzzjoni, iżda wkoll il-kapaċitajiet ta' riżoluzzjoni. U jiena naħseb li huwa importanti immens li ma nkunux diħlin f'sitwazzjonijiet fejn atturi u awtoritajiet u gvernijiet edin jemnu li għandu jkun xaħat ieħor eh, li jsolvi problemi u dak xaħat ieħor fil-fatt ma jistax jom. Meta jkollna kriżi kbira sistemika, jiena naħseb li rridu nkunu konxi li anka font ta' rizoluzzjoni Ewropew kbir xorta waħda mhux ħajkun bizzejed biex jitratta dawn il-problemi. Imbagħad ikun hemm periklu jekk aħna nemnu li aħna sempliciment nistaw inċaqalqu l-problema nitfawa fuq livell Ewropew. U jena rajnajtu l-affarijiet kif huma. Il-flus disponibli fuq livell Ewropew fi kriżi kbira sistemika mhux ħajkun biżejjed biex jitratta dawn il-problemi. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna li jkun hemm ċarezza legali għal kull situazzjoni fejn irridu nittrattaw il-problemi għaliex il-ċarezza operattiva titlob eh, ċarezza legali. U jina naħseb li hemm riskju għal din il-leġislazzjoni li qed eh, tispiċċa qabel ma nkunu iffinalizzajna id-direttiva ta' riżoluzzjoni. Iżda jena naħseb li hemm riskju ieħor, riskju li qed nemnu iżejjed f'dak li jista' jinkiseb. U problema li tista' tinqala hija li, pereżempju, l-affarijiet kif ħajaħdmu? Meta l-Kummissjoni trid tieħu ċertu deċiżjonijiet u Libja trid tiħossib eh, medjazzjoni vinkolanti. Għaliex Libja hija eh, istituzzjoni taħt il-Kummissjoni u din hija sitwazzjoni li ħatoħloq ċertu inċertezza Sur President, jina naħseb li għanna bżonu kol ċertu ċarezza dwar meta ikonna krizi kbira bankarja. F'dak il-kas m'hemmx responsabiltajiet għall istati membri? Jekk ikun hemm kriżi sistemika kbira, kif nittrattaw il-fatt li għalissa se jkun hemm kulturi differenti, strutturi differenti, kemm fi żona euro kif ukoll barra miż-żona euro. Fil-waqt li aħna fl-istess ħin nafu li s-sistema bankarja hija transkonfinali anka wek u jiena rrid ngħid li għanna ħafna tamiet għal rizoluzzjoni. Iżda riskju huwa li għanna aktar tama minn kredibilità u jekk ma jkunniex kredibilità, mhux ħankunu nistgħu insolvu problemi għalhekk jiena nixtieq nenfasizza l rapporter u l shadow rapporters li għanna bżon ta' ċarezza legali. U l-aħjar mod kif niksbu dan huwa li ma najdux li l-problemi legali m'għandhom ebda valur. U ħanelbuhom għaliex mhux hekk titratta ċarezza legali, ċarezza legali għandha bżonn li jkollna rispett għal liġijiet li għandna. Għaliex inkella nkunu qegħdin nagħtu inqas kredibilità legali għall-sistema. Grazzi ħafna, Gunnar. Issa, fisem il-ħodor is-Sur Philip Lammers. Pablo. Uh... Grazzi Pablo. Ftit punti. L-ewwel net fuq il-ċarezza u l-kredibilità. Ħan nitkellem dwar id-daqs tal-fond ta' riżoluzzjoni. Hemm linja li rridu nistabilixxu hawnhekk. L-ewwel x'inhu l-fond tal xi x'inhu? Għaliex fil- uh, Direttiva rikupru bankarju għanna l-pozizjoni tal konsil il-Parlament jgħid li hemm żewġ pożizzjonijiet, imma il konsil jgħid li dan huwa sors ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek li mhix l-istess ħaġa bħalna u xek. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-impatt tad-daqs tal-fond, ma ikun hemm li lin mill-tweġiba għal din il-mistoqsija, id-daqs hawnhekk qed inqisu li jkun żgħir wisq bħala flus. U jien nżid li jekk ngħidu li l-fond ħanamluh kbir wisq, kun kważi inċentiv pervers li banek jagħmlu li kienu qed jagħmlu qabel għax jafu li għandhom assikurazzjoni kollettiva kontra l-affarijiet li qed jagħmlu l-aġir tagħhom. Inkella il-kwistjoni ssir eh, ħafna burokrazija żejda fejn is-sitwazzjoni tkun waħda jew komda żejjed jew mhux komda żejjed, aħna rridu nsibu triq tan-nofs. Dak l-ewwel punt li xtaqt nagħmel, issa ngħaddi għat-tieni punt dwar il-fatt li mhux qed nifhem eżattament għala l-Kummissjoni Ewropea abdet u kupjat il-verżjoni tal-Kunsill xi ħaġa mhux amikevoli wisq il-Parlament abdet u kupjat it-test tal-BRD. Jiena ma niftakarx li fit-test tal-SSM badna u kupjana l-affarijiet ta' CRD erba' għalet nikkupjaw l-affarijiet din id-darba M'għandux ikunu hekk l-affarijiet ma jistax ikun hemm interpretazzjoni ta' kwistjonijiet bħal dawn fuq il-bażi legali, jista' jkun hemm li jkun hemm regoli differenti għal dawk il-pajjiżi li tiħdu sem fl-SRM meta mqabbel mal-pajjiżi l-oħra tas-suq intern. It-tielet punti għaj huwa punt li naħseb li ma tqajjimx sissa. Il-fatt li nafu li l-autorità ta' riżoluzzjoni jew l-autorità kompetenti tit tara kemm l-istituzzjonijiet jistgħu jkunu riżoluti u naħseb li din hija ċaġa serja ħafna li wieħed jagħmel, immaġinaw li jkollok istituzzjoni sifi li tkun kbira iżejjed sistemika li ma tistax tfalli bħalli kieku u ma nkun nistgħu nagħmlu xejn. Għaliex jew ngħidu l bank ħajam riżoluzzjoni biex il-pjan li għandna ikun mamul tal-ikwali għal dak il-bank. Jew inkella ma jkollniex fond biżejjed b'daqs biżejjed li jkun jista' jsalva dawn it-tip ta' banek li semmejt. Kif nistgħu nivitaw li riżoluzzjoni ta' bank partikolari mbagħad ikollha riperkussjonijiet fuq banek oħrajn u twassal biex iddajjef istabilta kollha kemm ta' sistema. Allura, bħala parti mill-SRM, rritu kien hemm reviżjoni ta' riżoluzzjoni li tista' twassal biex il-banek ikunu xirqa għal-pjan li għanna, għan xek ikonna bank li jkun kbir iżżejjed jew wis interkonness biex nkunu nistaw naslu rizoluzzjoni tiegħu rridu nerġgħu nirrivalwaw l-affarijiet biex ikun hemm daqs ta' riżoluzzjoni xirqa u flejjes allokati apposta li jifelħu għal dawn it-tip ta' banek. Din hija xi ħaġa nilqgħu għaliex naħseb li jekk nagħmlu din il-biċċa xogħol nkunu salvejna minn tal-inqas 80% tal-problema. L-aħħar punt naħseb li dan it-test u t-test tal-BRD huwa kwistjoni ta' riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet uniċi. Fuq il-kriżi sistemika mbagħad hija kwistjoni kompletament differenti u f'dan ir-rigward m'għandniex nippruvaw li l-kriżi sistemika tiġi riżoluta minn dawn it-testi. Grazzi. Grazzi ħafna jien ukoll nixtieq nagħmel xi ftit kummenti fil-qosor, ovvjament jiena naħseb li huwa ċar li għanna bżonn din iċ-ċertezza legali li ħafna mill-kollegi diġà semmew, iżda hija ta' importanza kbira koll li nirrispettaw id-dati ta' applikazzjoni ta' tini pilastru tal-Unjoni Bankarja Palma qal il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew il-bira fil-Ġermanja l-implementazzjoni tat tieni pilastru tal-Unjoni Bankarja jista' jaċċelera l-irkupru ekonomiku. U jiena naqbel 100% miegħu mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew f'din l-istqarrija u din għandha tkun il-prijorità ewlenija tagħna tagħna ta' dan il-Kumitat u bħala Parlament ukoll, ġifieri l-irkupru kemm jista' jkun mal-art tal-ekonomija Ewropea partikolarment f'dan din il-kuntest li nisabu fih. E, dan il-Kumitat u dan il-Parlament appoġġa ħafna bħal fċertu e, e, dispozizjoniet li t-tihdu pa' tupak, il-six pack, eccetera, ħna dejjem appoġġajna u jina naħseb li dan ħajkun l-aħħar sfida kbira li ħankunu qegħdin niffaċċaw din hija ta' importanza kbira, importanti li aħna nkunu nistgħu naħdmu kif suppost. Issa nixtieq nistaqsi lil Sinjura Ferreira jekk għandix kommenti u jekk ngħaddux il-kelma lill-Kummissjoni għaliex ħafna eh, kollegi saqsew l-opinjoni tal-Kummissjoni. Mela ħanaddi l-kelma l-ewwel lill-Kummissjoni u mbagħad wara ngħaddi l-kelma lir-rapporter ġifieri Sinjura Ferreira. Grazie. Thank you. Grazie, grazie President. Grazie anche l signora Ferreira u l-daw kolla li ħadu l-mikrofonu grazzi għal pożizzjonijiet kostruttivi tagħhom. Kif qal il-President, din il-proposta hija fondamentali għall kummissjoni Aħna naħsbu li dan huwa t-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja u dan il-pilastru hemm bżonn jiġi adottat mill-aktar fis possibbli. Għalhekk aħna qed impoġġu ħafna pressjoni fuq il-Kunsill u naħsbu li l-Parlament ser jinsab taħt pressjoni wkoll biex jiprofa jsib soluzzjoni adattata għal din il-proposta mill-aktar fis possibbli wkoll. Aħna segwejna b'interess kbir id-diskussjonijiet li kelkom bejnietkom għall-Kummissjoni Huwa importanti li f'din il-proposta nżommu minn tal-inqas l-aspetti kollha ta' ċentralizzazzjoni, jiġifieri rridu awtorità unika u font uniku, għaliex naħsbu li dan huwa l-aktar mod xieraq biex nindirizzaw il-kwistjonijiet. Nixtiequ niċċaraw ukoll li din il-proposta kompli tibni fuq il-BRRD, id-Direttiva ta' Rekupru Riżoluzzjoni Bankarja biex bekk nevitaw l-involviment ta' minħalla 16 biex isalva il-banek biex nkunem evalwazzjoni ta' rizoluzzjoni, rizoluzzjoni, l-pjanijiet ta' rizoluzzjoni, dawn l-affarijiet kollha jkunu regolati fil-BRRD bil-set wieħed ta' regoli u koll single rulebook għall-Unjoni Bankarja. Naqbel ma' rapporter tal-BRRD li huwa fondamentali nirpruvaw nimxu l-qoddim ukoll minn l-aktar fis possibbli fuq dan affarijiet ukoll fuq il-BRRD. Il-Kummissjoni tal-fema wkoll li hemm elementi li jeħtieġu jiġu diskussi aktar, pal per eżempju l kwistjonijiet marbuta mal-konsekwenzi fiskali, naħseb li xaħat semma propju dan il-punt anke l-pajizi terzi u l-involviment tal-pajizi ospitanti fil-teħita deċiżjonijiet. Il-Kummissjoni lesta li tkun involuta f'dan id-dibattitu f'dibattitu kostruttiv fuq dan il-kwistjonijiet. Fl-aħħar aħna qegħdin ħarsu l-qoddim għal rapport mis-Sinjura Ferreira u għad diskussjonijiet f'dan il-Kumitat. Grazzi. Muchas eh, gracias, señor eh, Fornes, en nombre de la Comisión. Eh, por último, tiene la palabra la señora Ferreira. Grazie ħafna Komissjoni. Issa naddi l-kelma l-aħħar kellima ġifieri il-rapporter, signora Ferreira. Jo ehm, penso che esta... Gracias, presidente. Dan verament kien dibattitu utli fl-opinjoni tiegħi. Jiena b'attenzjoni kbira ħadd nota tal-tħassibiet tal-kollegi u naħseb li għanna ammont enormi ta' materjal biex intejbu l-proposta tal-Kummissjoni. Jiena iktar u iktar konvinta issa li l-Parlament Ewropew qiegħed burdata kostruttiva ħafna hawnhekk. U barra minn hekk hemm donnu bil bħala prinċipju fuq il-qafas ġenerali li batet il-Kummissjoni b'din il-proposta. Ma tantx irid ngħid wisq u għalhekk nixtieq nisħaq fuq ċertu kwistjonijiet, kwistjonijiet ewlenin li tqajmu f'dan id-dibattitu. Ma tantx għandna ħin ovvjament biex nfasslu dan ir-rapport, iżda punt li jiena semmejt anke fil-bidu tal-istqarrijiet tiegħi hija l-kwistjoni tal-ħatra ta' direttur eżekuttiv tal-bord u anke l-kwistjonijiet ta' responsabilta għad deċiżjonijiet li jittieħdu u kjarifika ta' relazzjonijiet bejn il-bord u l-Kummissjoni kif ser jaħdmu fl-imkien. Dan kwistjoniet importanti ħafna. U jiena għandi xi noti ċari mill-kollegi fuq dawn il-punti. It-tieni kwistjoni torbot ma' punt ewlieni fis-sistema kollha. Xi ħaġa li rridu niċċaraw bejnietna. Jiġifieri li ovvjament meta jkollok supervizjoni unika din tfisser li kollok mekkanizmi uniċi, mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni u fond uniku għal riżoluzzjoni tal-banek. Kollha affarijiet li jimxu jitfit. U għalhekk importanti li il-fond ma jkunx font ta' salvataċ, ġifir musser jaħdem ek, ir-rwol tal-font għal riżoluzzjoni tal-banek mhux qiegħed hemm biex isalva l-banek, imma hija tiddiżenjat tal-imod biex il-proċeduri ikunu jistaw jaħdmu u mhux biex wieħed iħallas il-flus biex isalva l-banek. Hija protezzjoni l-ewwel qabel kollox ta' minn ħallas it-taxxa u għalhekk dan il-punt kruċjali ħafna u naħseb li dawn l-elementi għandhom jinżammu fit-test. Ħafna kellima qalu li mill-bidu net il-mira tagħna għandha tkun li l-fond ikollu biżejjed finanzi u aħna semmejna wkoll linja budgetarja fil-budget biex bekk minħala 16 jħallas għal fond l-ewwel net imma mbagħad jista' jkun li jerġa' ikollu flus tiegħu imrodda lura ġala darba l-istruttura tal-finanzi tiġi stabilita tajjeb u tibda s-sibsa qajja. Allura situazzjoni tkun hemmhekk fejn aħna ma jkollniex minħalla 16 li salva l-banek imma b'din is-sistema ikonna l-azzjonisti li ikunu qed joħorġu flus minn butom meta l-banek ifallu u l-fond ikun finanzjat awtomatikament mill-banek stess u mhux mid-depożituri. Għalhekk il-kollegi semmow il-fatt li konna font li ikollu l-flus, ammonti sow ta' flus mill-bidunet biex ma jkunx ħafna klim firaħ u burokrazija biss kif qal Filip Lambert. Imma nafu x'inija l-problema, nafu li jenżon li jkun hemm rabta sfiqa mal-istruttura kollha bankarja. Qed nitkellmu dwar il-bilanċ tas-suq intern u neħtieġu għalhekk li ma jkunx hemm distorsjoni ta' regoli permezz ta' elementi barranin li ma jkunux daqshekk trasparenti u li ma jkunux familjari għalihom kulħadd fis-suq intern. Għalhekk ir-regoli jeħtieġu jkunu ċari, trasparenti u l-iktar ħaġa importanti rridu japplikaw bl-istess mod għal kulħadd. Fi rigward idħul fis-seħħ tas-sistema kollha, huwa importanti li noqogħdu attenti għal mekkaniżmu ta' tranzizzjoni. Sakemm is-sistema kollha tkun marbuta ma' sistemi nazzjonali u mal-fondi nazzjonali jekk dawn jeżistu, irridu noqogħdu attenti għalhekk din il-kwistjoni ta' tranzizzjoni importanti. Xa ġohra li ħarġet mid-diskussjoni kienet li hemm bżonn ta' kuxjenza dwar il-ħtieġa li jkun hemm konsistenza fis-sistema. Għandek id-direttiva ta' rikupru riżoluzzjoni bankarja, Gunnar Hockmark huwa rapporter fuq dan ix-xogħol u din hija xi ħaġa li hija xogħol għaddej bħalissa. Għalhekk il-BRRD u il-test leġizlattiv li qed naħdmu fuqu u Filip Lambert minn ġdid nista' nikkwotalek li inti qed li t-test li ndbat għax-xogħol tagħna huwa test tal-Kunsill u hemm xi diffikultajiet f'ċertu waqsma nagħlaq il-kwotazzjoni jiena nixtieq niżgura u nserraħ ras il-kollega li dawn it-testi ikollhom il-pis Xira tagħhom u niċċerta li l-ebda wieħed ma jkun fuq liħor imma jkunu kollha kemm huma trasparenti u li nistgħu naħdmu fuqhom. Barra minn hekk hemm bżonn tranzizzjoni li timxi ħarir bejn is-superviżur u l-awtorità ta' riżoluzzjoni. Danu ta' Hubner semmit il-pjan u anki kummenti oħrajn li saru mill-kollegi oħrajn huma importanti dwar ir-rabta bejn il-banek li jinsabu fiħdan il sistema u dawk li huma barra il sistema Kollegi, partikolarment is-Sur Ludvigson, semmew il-punti li jistaw jiddaħlu fil-BRRD, ġifiri il responsabilta soċjali tal-proċessi ta' rizoluzzjoni. Din hija xi ħaġa li qed nibnu fih dan il-leġiżlazzjoni tal-BRRD. Huwa ċar li importanti li jkollna klawżola ta' reviżjoni li tiddaħħal ukoll. Fl-aħħar, naħseb li l-ambizzjoni tagħna hija li naħdmu b'ħeffa, imma dan m'għandux isir għaskapitu tal-kwalità tagħna fix-xogħol leġislattiv li għandna. U għalhekk nixtieq Nitlob lis segretarjat għallajnuna għajnuna meta nkun qed naħsbu kemm ikun valla pena li nħaffu l-affarijiet anki jekk għandna xi kalendarju stabilit għal uħut minn dawn l-affarijiet u ta' irridu nistennew xorta waħda minn naħa tal-Kunsill se joħroġ xorta waħda. Ma naħseb li waċar li qed joħroġ mid-dibattitu huwa li aħna qed naħdmu fuq kwistjonijiet sensittivi ħafna U l-aħħar ħaġa li naħna nixtiequ nagħmlu ovvjament huwa li naqsu mill-kwalità minħabba li nkunu qed naġlu. Għaliex xorta fadlinna sa' Deċembru biex nieħdu l-aħħar deċiżjoni. Nistgħu wetkom li jiena ħanżomm ma' l-iskadenzi li ġew imposti fuqi, ħan irrispettom u jekk aħna rridu nħaffu l-affarijiet jiena minnaħa tiegħi kifet marriċ inxekkel il-kwalità ta' dak li namlu. Laqqas xejn. Nirringrazzja minn ġdijt il-kollegi kollha li tkellmu, il-daw kollha li resqu xi osservazzjonijiet min-naħa tagħhom qatt m'għandna nitilfu minn qudiem għajnejna x'inhija l-kwistjoni ewlenija ta' dan il-leġislazzjoni. Huwa suq intern li jkollna sistema finanzjarja iktar soda li tkun iktar stabbli u li tkun mamra aħjar biex tappoġġa l-ekonomija reali li tipproteġi il-mina ħalla 16 u tiżgura wkoll li dawk li ħallsu t-taxxa li eh, huma involuti u anke dawk l-azzjonisti li huma dawk li għandhom l-aħħar jiet fuq l-assi ikunu involuti fil-proċessi ta' rizoluzzjoni. u naħdmu wkoll biex niprovdu stabilta' fejn il-ċittadini jiddepozitaw flus, il-flus tagħhom u tfaddil tagħhom f'dawn il-banek fl-aħħar mill-aħħar. Għandna l-FDIC fl-Istati Uniti li qed tressa qed tersaq fid-direzzjoni li naħseb li aħna fl-Unjoni Ewropea rridu nimxu fiha wkoll. Il-kollegi semmaw dan fuq bosta, bosta drabi u għan bżonni garantixxu depoziti depositi anke ta' depozituri żgħar. Irridu naċċertaw li l-fiduċa li f'kull ma jmur edha eh, tirpilja minnaħa tal-konsumaturi tagħna minn poġġi l-flus fil-bank inżommuha u mux nitelfuha. Nittama li l-ispirtu ta' kooperazzjoni li mal-Kommissjoni jitkompla u bekk nkunu kapaċi li ntemmu il-mandat ta' dal-Parlament Ewropew b'sistema bankarja tkun iktar sitwazzjoni aktar b'saħħitha. Konsiderazzjoni tal-emendi l-14 ta' Ottubru, l-iskadenza għall-emendi bħala prinċipju hija 18 ta' Ottubru, il-vot fil-Kumitat ser iseħħ fil-25 ta' Novembru u fil-plenarja ta' Marzu ser ikun hemm l-aħħar vot. Bek naddu issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna l-avviżi tal-President fir rigward il-konflitt ta' kompetenza bejn il-Kumitat Ekon u Libe fuq il-direttiva kontra l-ħasil tal-flus u regolamenti ta' trasferimenti tal-flus, il-konferenza ta' presidenta tal-presidenti deċidiet fil-laqa ta' 12 ta' settembru li tapplika l-regola 51, proċedura bil-laqat konġunti tal-komitati. Laqa konġunta bejn il-komitat libe u tana u s-segretarjat ser jiproponi dal wat kalendarju rivedut fuq il-laqat ta' direttiva tal-kontra l-ħasil tal-flus u regolamenti ta' trasferimenti tal-fondi. Biex bekk naslu għal konklużjoni ta' dawn ir-rapporti fjanna l-iktar tard. U bekk intemmu sal-aħħar ta' dan il-mandat l-emendi mill-ekon u konsiderazzjoni tal-emendi fil-komitat tal-ekon huma maħsuba li kienu maħsuba llum mhux se japplikaw ħejġu posposti. Il-rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali ħajkunu involuti fil diskussjoniet fuq l-emendi tar-rapport Ekon nar fiċ-ċiklu tal-2013 ta' semestru Ewropew ir-rapporter hija Sinjura Eliza Ferreira. Dan l-avveniment se seħ mument jaħraq għaliex il-CSRs adottati mill-Kunsill qabel il-pawza tas-sajf ma jridux jiġu implementati fl-abbozz tal-liġijiet budgetarji nazzjonali għaliex id-deċiżjonijiet jittieħdu skont il-Parlamenti Nazzjonali skont l-adozzjoni tal-klawżoli u dawn ovvjament jistgħu jkollhom impatt fuq l-istati membri differenti. Għalhekk importanti li flimkien niddiskutu r-riżultat taċ ċiklu tal-2013 tal-semestru Ewropew. Naddu issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna l-punt numru 9 l-adozzjoni tal-abbozz ta' kalendarju 2014 tal laqat tal-Kumitat Ekon. Għandkom dan fil-folders tagħkom quddiemkom. Nimmaġina li m'hemmx oġġezzjonijiet u għalhekk ngħaddu minnu fih għal punt numru 10 fuq l-aġenda tagħna, il-votazzjoni. Punt numru 10, dokumenti bit-tarifa u linja għal prodotti ta' investiment. Il-rapporteri hija Sinjura Pervanx Beres, dan il-punt ġi post-post u għalek naddu issa għal votazzjonijiet tal-lum. L-aħħar kompromess tal-Kumitat Ekon il-bilanċ bejn is-sessi. Punt numru 11. Jekk taqblu, naraw jekk il-karti tal-votu xed jaħdmu u għalhekk niftħu l-vot elettroniku għat-test. Jek joġbuħ. Klim li mill mikrofonu. Isven, You have the car? Zven, għandek il-karta tal-vot ta' pus, Signora Beres, mandiġ il-karta tal-vot la, nan aswalek niftħu l-votazzjoni għal-verifika. One more? No. Jon oż vot, wieħed. 37. Ah. Perfetto. So, we move uh, compromise A. Nadda l compromise A. Minu a favur. Il-rapporter jishtiq il-mikrofon fuq dan il-punt. Skużani. Sur Sven. Thank you very much. Uh... Sur Schmidt. Grazzi, President, jina xtaqtnajt li dan huwa kompromess parlamentari ta' veru. Jina bdejt ma nafx fejn qiegħed u spiċċajt iktar ma nafx fejn qiegħed. Ili naf li nispiċċa b'din is-sitwazzjoni għaliex jekk vera trid ir-riżultati trid tipprova toħloq kompromessi u għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-kollegi, lill-assistenti u segretarja tal-xogħol tajjeb. U nittameż iż kollegi li fl-aħħar mill-aħħar nistgħu nwasslu rapport għaliex dan huwa essenzjali. L-inkella noqogħdu hawnhekk bidejna fuq zaqna, nsaħnu l banku naraw l-affarijiet jiġru madwarna fid-dinja. Anke ma ma jogħġobkomx kollox fir-rapport, tistaw turu xi ħaġa lill-kostitwenti tagħkom meta tippruvaw tiġu ġoletti mill-ġdid. Il-President, grazzi Sir Schmidt, niskuża ruħi li ma tajtekx il-mikrofonu mill-ewwel. Issa naddu minnu fiħa l-votazzjoni l-ewwel net il-kompromess A. Min huwa favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Kompromess B. Favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Kompromess C. Erba partijiet. Parti numru wieħed, favur, kontra astenzjonijiet adottata. Tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Parti tlita, favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Tidu verifika, namlu verifika. Parti numru tlita. Pervanċ kontra u Sven kontra. Ġifiri għanna zoġ voti kontra oħra. u l-votazzjoni għaddit. Parti erba. Emenda bil-fom, me rapporter Jekk memx oġġezzjonijiet, nivvotaw fuq l-emenda erba. Favur. Kontra. Estensjonijiet. Naħseb adottata ma nivverifikaw xorta waħda. Pervenċu Sven u ma kontra. Nalqu l-votazzjoni. Maddiċ. 22 favur, 23 kontra. Nħasru d-paragrafu 5 kif ġi propost mill-kompromess. Naddu għal-kompromess D. Skużawni, jgħet il-President. Okay, we vote the compromise. Nivvotaw fuq il-kompromess bil-tassir, anzi bil-kelma shell l inglis Nivvotaw il-kompromess kif għandkom fil-dokumenti qoddimkom. Tal-paragrafu numru 5. Kollox ċar? Minu favur. Ek kif fil-kompromess. Nivvotaw We vote on the original as paragraph. Nivvotaw fuq l originali bħala paragrafu 5. Min huwa favur? Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb irridu nagħmlu verifika. Niftaħ il-votazzjoni. Pervanċ u Zven kontra, ġifieri għandna żewġ voti oħrajn kontra, ċinżidu fl-aħħar, nalqgħu votazzjoni, maddiċ. Naddu l-kompromess D. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. Kompromess E. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. Kompromess F. Favur. Kontra. Favur. Jieqaf il-President. Eh, excuse me, we vote amendment. Iskuza ruħu il-President, nivvotaw fuq l-emenda 2-3-4, niskuza ruħi, jiet il-President, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Naddu issa l-kompromess F, grazzi Jean-Paul, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Naddu issa l-kompromess ġ favur kontra astenzjonijiet adottata. Nifutaw issa fuq l-emenda 255 favur kontra astenzjonijiet adottata. Excuse me, point of order. And uh, as we... Skużawni, point of order. Ġala darba, paragrafu 5 maddix fil-kompromess ċe. Irridu nivvotaw individualment l-emendi kollha. Ġala darba kolla li fil-194 u ma tatħassir tħassir nivvotaw biss fuq l-emenda 194 li hija fil-paġna numru 4 fid-dokumenti tagħkom. Ġifieri ġala darba l-paragrafu 5 m'għaddix irridu nivvotaw individwalment l-emendi ta' dak il-paragrafu. Kolla u ma tħassir li fl-emenda 194, allora naddu sa l-votazzjoni ta' 194. ċardan nivvotaw issa, minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Niskuża ruħi, jgħid il-President naddu issa l-emenda għal kompromess H li huwa vot maqsum l-ewwel parti favur Niskuża ruħi għandkom raġuni il president naħdmu issa fuq il-premessi emenda 54 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 55 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 56 favur kontra Favur, nerġu nivvotaw. Minu a favur jo l-ideh. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Intervjeni sur Gigold. Nistaw niverifikaw numru 55? Tajja pwis, jiet il-President namlu verifika fuq 56. 56 was adopted. Ah, 56 was adopted? 56 adottata mela ċara. Skużawni, jgħid il-President, jerġi intervjeni sur Gigold. Tista' ċara jekk l 55 u 56 adottati jew le. 55 maddiċ, 56 għaddiet. Jiena nitlob għal verifika tal-55, għas naħseb li kien hemm l-istess maġġoranza. Inti votajt favur, le? Le? Tal-PPE. Naħseb il-PPE ma votawx tajjeb u għalhekk nixtieq verifika l-55. Intervjuni President issa l-emenda 55 namlu vot elettroniku. What do we do? Electronic vote No. So per seven against and then you... Per vanch kontra Zven se tirvota ħnamlu verifika fuq 55 jekk il-ġobkom. Per vanch kontra u Zven kontra. Nalqu l-votazzjoni. Maddiċ. Tajjeb. 55 maddiċ, 56 għaddit. Issa naddu għal kompromess H. Tlet partijiet, l-ewwel parti, żewġ partijiet anzi, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet adottata. It-tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet adottata. Namlu verifika fuq it-tieni parti.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 adottata K favur kontra astensjonijiet adottata kompromess L hemm vot maqsum talba minn l-IPP l-ewwel parti dak li ma favur kontra astensjonijiet taddi tieni parti dak li ma favur kontra astensjonijiet taddi Mela, kompromess M, dak li huma favur kontra assenzjonijiet di. Kompromess N, dak li huma favur kontra assenzjonijiet di. Kompromess O, dak li huma favur kontra assenzjonijiet di. Kompromess P, favur kontra assenzjonijiet di. Kompromess Q, vot maqsum, talba minata soċjalisti, tlet partijiet. L-ewwel parti dak li huma favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Tidu tiverifikaw mela niverifikaw l-ewwel parti ta' kompromess Q. Zven inti tivvota kontra, tnejn oħra kontra mela. Wata t-sani maluqa, taddi. Tini parti. Dak li huma favur? Kontra? Astenzjonijiet se niverifikaw f'tini parti. Intom qed tivvotaw uh, Wieħed favur, waħda kontra. Nalqu l-votazzjoni. Adottata tielet parti, dak li ma favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi. Mela, kompromess R, dawk li huma favur, kontra astensjonijiet tadi. Kompromess S, dawk li huma favur, kontra astensjonijiet tadi. Kompromess T, favur, kontra astensjonijiet tadi. Kompromess U, dawk li huma favur, kontra astensjonijiet tadi. Kompromess V, favur, kontra astensjonijiet taddi. Kompromess W, dak li ma favur kontra assenzjonijiet taddi. Kompromess X, dak li ma favur. Skużawni għet il-President, mela, kompromess X, maqsum fi tnejn, mela. Nivvota fuq l-ewwel parti dak li huma favur kontra assenzjonijiet taddi. It-tieni parti ta' kompromess X dak li huma favur kontra astensjonijiet ħan verifikaw tini parti ta' kompromess X. Nsidu żewġ voti kontra. Mela, nivvotaw. Votazzjoni maluqa. Taddi. Taddi mela naddu għal kompromess Why? Sur Gozes. Skużani, imma jidher illi mill-bidu tal-votazzjoni naħseb għal xi soċjalisti żejda. Tista' tiverifika dan? Is-segretarjat se jkun qed jgħod. Jes, Elisa. Jo pjens knew, não, mas sekretarjat já ao para confirmar. Ma naħsibx li dan il-każ. Is-segretarjat verifika dan u le mhux il-każ kif qed inti. One more.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 Kemm il-magna kif ukoll is-segretarjat qed jgħidu li okej, li tajjeb mela nistgħu nkomplu. Mela, nkomplu kompromess Y dawk li huma favur kontra ta' di. Kompromess Z, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk li huma favur kontra astensjonijiet di. Tieni parti favur kontra astensjonijiet tadi. Kompromess AA. Dawk li huma favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess AB. Dawk li huma favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess AC. Dawk li huma favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess AD. Favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess AE dak li huma favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess AF favur kontra astensjonijiet taddi. Amenda 151 Sina Clever Mela, ħanivotaw mbagħad intuk il-kelma aktar tard. Mela, emenda 51 dawk li huma favur kontra astensjonijiet ma taddix. 52 dawk li huma favur kontra astensjonijiet ma taddix 53 dak li ma favur kontra astensjonijiet ma taddix. Mela, issa ħan votaw fuq il-tekst kif emendat dak li ma favur is-Sinjura Clever. Iva, sentenza waħda xtaqt li koll l-ispjega ta' vot minna tal-SND għal riżultat uh, Eh, importanti wkoll għal eh, kompromess ċe. Jiena xtaqt li l-grupp tagħna jivvota favur ir-rapport, nirringrazzja wkoll ir-rapporter, ir-relatur għal opinijiet li inkluda f'daw l-erba ħames li verament iddiskutejna bisħieħ. Eh, Żammejna kwota ta' 40% l-binding target u sanzjonijiet. Grazzi ħafna. Sinja Klever, mela, nivotaw il-tekst kif emendat mod elettroniku. So we close the vote. Votazzjoni maluqa, 37 favur, 39 favur, 2 kontra, 6 astensjonijiet. Nifirħu l-relatur, l-sur Ezmi. Nalqu seduta Sakemm nerġa' ta' illum war nofsinhar fit-tlieta. Grazzi ħafna lil kulħadd.